votaw f'nofsinhar għada. Skont l-aġenda tagħna, issa għandna d-dibattitu konġunt dwar erba rapporti mill-rapportat mil dwar il-negozju internazzjonali dwar il-mikrofinanzjament. Għanna żewġ rapporti mis-sur Moreira, mis-rapport mis-sur Millosaf Ransdorf u mill-rapport mill-Julju Winkler. Issa sur Moreiro jista jibda għal erba' minuti. That's me. Signora President. Signora President. Sur Komissarju, kollegi. Presli, jina l-ewwel darbet nitkellem hawnhekk waqt fil-plenarja ta' dan il-Parlament, permettuli nifrabikom biex nejtek. Nejdilkom li jiena entuzjast ħafna, sodisfat ħafna li għandi ċans nipparteċipa f'din l-assembleja li reprezenta ċittadini kollha tal-Ewropa. Mella jien nitkellmu ftit issa fuq is-suġġett tagħna huwa gost u sodisfazzjoni għalija li nippreżentalkom żewġ rapporti dak li għandu x'jaqsam mal-assistenza makrofinanzjarja finanzjarja lil ġorġja u lill armenja sabiex intaffu ftit il-problemi ta' budget li għandhom u anki il-problemi tal-balance of pay payments f'dawn il-pajjiżi tal-Kawkazi. Umma qed nitkellem fuq żewġ pajjiżi li huma partners tagħna fil-politika tal-ġirien Ewropea u li ġew bil-quta ħafna ħażin minn din il-kriżi finanzarja. Għal-Ġorġja, il-kriżi marret allar minħabba il-riżultati diretti u indiretti li ġew wara l-konflitt li kien kellu dal-pajjiż mar Russja s-sena l-oħra. Ġifieri. Nsibu, per eżempju, il-problemi tan-nies li kellhom jitilqu minn min, min fejn joqogħdu L-ekonomija tal-Armenja u koll kienu kawza tal-reċessjoni, krizi finanzjarja u anki il-fat li marret lura l-ekonomija tal-Russja għax l-Armenja fil-fat tiddependi ħafna mill-ekonomija tar-Russja għalhekk dawn iż-żewġ pajjiżi jinsabu f'sitwazzjoni soċjali finanzjarja imwera u dawn iż-żewġ pro proposti biex li qed niddiskutu hawnhekk il-lejla fuq l-assistenza makrofinanzjarja jirrendu il-budget tagħhom jirrendu aħjar naqsu id-deficit anki il-balance of payments tagħhom ikunu mbagħad forsi jimorru lura għall-aħjar ġifiri jekk jimplementaw u jidaħlu fis seħ dawn il-proposti għal budget tagħhom. Mela fil-rapporti aħna nsibu li ovvjament qed nissuġġerixxu li tingħata din l-assistenza lil Ġorġja u kemm lill-Armenja. kooperazzjoni mal-ċermen tal-komitati responsablina niproponi li din tmur mill-proċedura simplifikata ġifiri minar emendi sabiex jiġu adottati mill-aktar fis. Dana kollu rapporti il-rapporti fuq dan is-soġġet, xorta nixtiequ ngħidu li aħna qed nipprotestaw għal fatt li ma tantx kellna żmien il-komitat ma kellux bizzejed żmien biex jifli bir-reqqa dawn il-punti tant importanti. Imma ma rridx infisser li l-kollegi u jiena m'għandniex xi tħassib fuq dawn il-proposta ta' ftehim. Dawn u ċirkistanzi oħra konna nresqu emendi naraw li jkunu kunem hemm ċertu kondizzjonijiet biex nagħtu assistenza biex nagħtu għajnuna sabiex il kem il-kontenutu anki il-tul fis-seħħ ikunu trasparenti. Signora President Sanala. Imma dan kieku kon ifisser li ma konniex jirnexxilna, ma jkunux jirnexxilna nadottaw il- proposti għalek peress li ċirkostanzi huma eċezzjonali u naraw li dan il-pajjiżi huma wkoll ta' importanza strateġika fil-kuntest tal-politika tal-ġirin Ewropea jiena se nagħlaq, Sinjura President, l-aħħar sentenza għandi. Għalek nixtieq ngħid li qed naqblu ma l-adozzjoni ta' dawn iż-żewġ ftehim mingħajr l-ebda emenda. Grazzi ħafna, Sinjur. Sur Moreira, nifraħlek u kol għal-fat li jinti kellek l ewwel diskors tijak f'din il-plenarju. Is-Sur Lambsdorf. Grazzi ħafna, Signora President. Kenna dibattitu fuq il-komitat fuq dan il-rapport. aħna u kol konna naqblu ma' proċedura semplifikata peress li qed nitkellem fuq suġġett ta' ċertu urġenza Ovvjament qed nitkellem fuq l-assistenza għal Serbia, ovvjament li huwa l-pajjiż ċentrali fil-Balkani. Hemm numru ta' raġunijiet għalfejn għandna nejnu dan il-pajjiż, pajjiż li jixtieq ukoll jissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn li nuru għajnu natu għajnuna f'din is-sitwazzjoni ta' kriżi finanzjara f'dan il-pajjiż nsibu ħafna inflazzjoni li telet ma' smawiet u anki il-problemi konsekwenza tal-passat. Per eżempju, hemm ħafna problemi bid-danni li sar fuq l-ambjent, imħabba il-bombardamenti tal-forzi tan l-qawwiet tan-NATO, hemm il-problemi eh, umanitari għax hemm ukoll 750 elf refuġjati. Umbagħad biex taqgħet hemm il-kriżi finanzjarja li komplet tefet allar il-situazzjoni ehm, finanzjarja tal-pajis. Il-produzzjoni naqset u konsekwenza ħażina fuq l-esportazzjoni fuq il-kummerċ internazzjonali fil dak li inkontu għal ħsat tas sena l-oħra u kol dan bata s-sena l-oħra għalek situazzjoni ġenerali hija diffiċli ħafna. Għalek u importanti li aħna lajnuna tanantu kemm jista' jkun ta' malaj u forsi tista' timbeda mill-bidu ta' sena d-dieħla. Grazzi għal-ċermen tal-Kumitat, aħna wkoll proponejna li nmorru għal proċedura semplifikata li għandu tkun ukoll ta' beneficju għal ġara ta' Serbja anki pajjiżi li mhumiex membri tal- tal-Unjoni Ewropea ma li huma kandidati bħal Bosnija u anki s-Serbja jibbenefikaw kol stati li huma membri li forsi u kot jif jiġu affettwati mill nuqqas ta' stabilita pal ungerija u Rumanija għalhekk hemm bżonn li tagħnu semna għall-istabilità interna tas Serbja li ikolla konsegwenzi wkoll fuq il-ġirien tagħha għall integrità ta' dan il-pajjiż għalhekk nixtiequ li ngħaddu għal proċedura simplifikata. Grazzi ħafna. Issa nisimgħu lil Sur Sogor. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sinjuri, jiena għandi unur biex nipprezenta il-rapport tal-Parlament fuq il-Bosnia u l-Herzegovina. L-ekonomija ta' din il-pajis u koll ġiet affettwata ħażin minħabba l-kriżi finanzjarja tad-dinja l-ekonomija ta' din il-pajis edha f'sitwazzjoni imwera u Eh, emżon isibu triq biex joħorġu minna għalek din talbet l-lajnuna tal-Unjoni u l-Kummissjoni qed tipproponi self ta' 100 miljun ta' euro li għandu jenata f'żewġ installments sal-2010. Issa rridu naraw naqblux ma' din il-proposta tal-Kummissjoni jew le. Skont il-regoli ta' tratta, it-trattat nistaw nejnuhom imma għaliex ma nistennu xieġifiri trattat tal-Lisbona li twal fisseħ u immorru ġifri għal-proċedura kif tkun emendata. Ma dana kolla, anki jek se jkun ħafna xol wara twal fisseħ trattat tal-Lisbona, xorta għadha nemmen li aħna bħala parlament, emżon nuru li aħna responsabli li nuru l-impentana politiku sabiex namlu l-almutana u nejnu l-dan il-pajis tal-Balkani. Issa, jew inkella fil-bidu ta' sena d-dieħla. Ma nqodux niddiskutu infett u fuq proċeduri u mbagħad naraw xi żmien fil-futur għalhekk is-suġġeriment tal-Kumitat fuq il-Kummerċ Internazzjonali huwa li il-proposta tal- MFI eh, namluwa mingħajr emendi qabel jidħol fisseħ il-trattat tal-Lisbona ġifri proċedura simplifikata. Il-kollegi tiegħi fil-kumitat jaqblu u għalhekk isandur lejn il-support ta' din il-Kamra kollha. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa nisamu l-Kummissarju, Sur Kallas fidejk. Signora President, nirringrazzjak l-għonnet Sinjuri, l-ewwel nett, l-ewwel qabel kollox nixtieq nejt li pala komissori nilqa ħafna dan il-noti kolla pozittivi għal proposti tagħna fuq l-assistenza makroekonomika għal dawn il-pajjiżi l-Armenja il-Georgia, Serbia, l-Bosnia Herzegovina. L-Kommissjoni tista' l-fatt li dan il-Parlament jishtiq li ikun hemm eh, proċedura semplifikata ġifri biex il-votazzjoni sir għada fuq dawn l-erba' pajjiżi ġifri minna rajku jaqires u emendi. Il-fatt il-Parlament aġixxa b'mod ta' malajr se jippermetti li aħna eh, mill-klim waru għal-fatti għal dawn il erba pajjiżi b'hekk ġizjoni tkun f'pożizzjoni li tista' daħal fis seħ dawn il-programmi qed nitkellmu fuq mod ta' kif nirrispondu għal kriżi mod fi żmien qasir, ġifieri tajjeb li ħadd nimxu ta' malaj. L-Armenja, l-Ġorġja, s-Serbja, l-Bosnija huma pajjiżi li veru batow mill-effetti tal-kriżi anki jekk l-istrutturi l-istrutturi tal-ekonomija tagħhom e, e, dvarja bejn pajjiż għal ieħor. Imma ilhom jippruvaw ġifiri jħadnu programmi tal-IMF per eżempju u anki iduru lejna biex nejnuhom. Aħna ovvjament il-Kommissjoni għandha l-kondizjonijiet biex tkun tista' tgħinhom naraw li jirrispettawhom. Issa fuq l-istrument ta' din l-assistenza makrofinanzjarja u l-ġejjieni tagħha skont it-Trattat ta' Lisbona, il-tibdil mabba trattat jgħid li il-proċedura għal din l ajnuna makrofinanzjarja eh, tara li kunem l-involviment tal kunsel u tal-Parlament. Imma hemm proċedura leġislattiva li tieħu żmien u il-fat li kuna proċedura li tiħu ħafna żmien mhix xirqa għal situazzjoni ta' kriża jew pajjiżi bħal dawn. Għalhekk huwa importantissimu li aħna naraw kif fil-gġejjieni naraw kif se nsolvu din il-problema speċjalment ġifri fil-kontest ta' trattat ta' Lisbona. Aħna dan kollu nixtiequ nagħmlu ovvjament jitfid mal-Parlament Ewropew sabiex niżguraw li fil-ġejjieni lajnuna makrofinanzjarja u l-proposti tagħha wieħed ikun jista' jiddilja bihom b'mod ta' malaj minn banda u anki minn banda l-oħra ovvjament jiġi rispettat tal-Lisbona, ġifri f'dan il-proċess ta' kodeċizjoni. Il-Kommissjoni dejjem kienet qablet mal-fat li najnuna eh, finanzjari, makrofinanzjarja għattina ta' kif suppost. U aħna issa qed nagħmlu riflessjoni fuq livell tekniku biex naraw kif semmexxu l-blaffarijiet skont it-Trattat ta' Lisbona. Naħseb li l vantagġi jkunu kbar. Imma sakemm ikun hemm affas ta' proċedura, il-proposti tal komissjoni għal din il-għajnuna makrofinanzjara se jkunu deċiżi każ wieħed wara l-ieħor mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill Il-proposti per eżempju għall-Ukranja, se jisservi ta' ftit jew sta' prova biex naraw kif tmur din kooperazzjoni. Nispera li l-Parlament u l-Kunsil ikunu jistgħu wkoll jaqblu bejniethom ta' malaj. Fl-aħħar nixtieq ngħid li l-Kummissjoni hija lesta li tilqa' suġġerimenti tal-Parlament sabiex ntejbu il-flus ta' informazzjoni fuq din dawn il-programmi ta' assistenza makrofinanzjarja. Aħna se nagħmlu l-mutana sabiex natu iktar informazzjoni lil parlament għal dawn il-programm ta' jnuna makrofinanzjarja. Grazzi. Dinank, komissar. Jetzt kommen wir zu den Grazzi ħafna lill kommissarju U issa naġġu għal kellima fi mill gruppi Mela sur Kutax l-ewwel mill-grupp SD. Għal ġiex minuti u nofs. Grazie ħafna, President u nixtieq nifreħ l-ewwel net lir-rapporter tax-xogħol tagħhom u illi nati merba l-din inizjattiva tal-Komissjoni u l-Kunsill għall-assistenza makrofinanzjarja għal-Bosnia u Herzegovina. Din l-assistenza makrofinanzjarja qed tasal fil-żmiġ diffiċli ħafna l dawn iż-żewġ pajjiżi wara il-sofferenza li kellhom fid-disajnijat fejn ixeret ħafna dem dawn l-istati issa qed jerġgħu jibdew jippruvaw jinbnew mill-ġdid imma ġew imblukkati minħabba il-kriżi finanzjarja daħlu f'riċezzjoni u għandhom rata ta' qatt għoli ħafna. Għalhekk l-investituri ristrinġow l-input tagħhom f'ħafna pajjiżi tal-Van tal-Ewropa u s-Serbja wkoll ġiet affettwata memx aktar tkabbir u hemm ħafna dejn li rrid jitħallas u għalhekk hemm bżonn dan l finanzjar estern u dan l-appoċ minna tal-Unjoni Ewropea qed jasal fi żmien meta id-deficit estern qed jinħas ħafna u anka hemm perspettivi eh, korro ħafna eh, soċjali vari il għat eh, ħajon os biss Eh, eh, fil-ġejjini eh, u l-kriżi finanzjarja ġiet fi żmien ħażin ħafna għal dan ir-reġjun u għalhekk jiena nħoss li dawn il-proposti għall assistenza makrofinanzjarja huma importanti ħafna u nerġa' ngħid li huma neċessarji ħafna biex nikkonsolidaw żona illi għaddiet minn ħafna żmien ibes u issa qiegħda anke f'bilanċ fraġli ħafna rridu nżommu f'moħħna ukoll il perspettiva tal-Unjoni Ewropea eh, dawn il-pajizi jixtiequ li jissieħbu fl-Unjoni Ewropea u nixtieq nisaq ukoll li dan l-appoġġ finanzjarju huwa wieħed urġenti ħafna. u minħabba dan il-karattru urġenti għandu jieħu prioritajiet fuq il-konsiderazzjoniet proċedurali li għandhom xasmu mal-Trattat tal-Lisbona u għalhekk jien nappoġġa l-proposti tal-żewġ rapporters li mandu jkun hemm l-ebda dawmien eh, biex jinata, din, tinata din l-assistenza minħabba ċġizjonijiet ta' proċedura. Grazie ħafna. Il-kellim eh, li jmiss huwa Bozoj mux jataw anzi, għalek naddu għal kellim li miss li huwa l koval għal eh, l-ICR. Signora President, aħna responsabli pala, pala, pala stati membri e, għal e, situazzjoni li jen fil georgia u għatajb ħafna li il-kittiba ta' din il-rezoluzzjoni fakruna fil-fat li situazzjoni ekonomika qabel il-konflitt fil georgia kienet waħda tajba u kien il-konflitt fil-2008 li il-rizulta fil-deteriorament ta' situazzjoni ekonomika f'dan il-pajiz u pajiz li dan jixtieq li kollu kooperazzjoni ma' mal-Unjoni Ewropea u fil-ġejjini jkollu iċ-ċans li jkollu anka l-perspettiva Ewropea u jiena nixbikom l-attenzjoni illi il sanzjonijiet Russi u l-sitwazzjoni fil-Kawkazja u huma riżultat u riżultat tal-konflitt tas-sena l-oħra mhux qed jippermettu l Ġorġja tiżviluppa eh, b'mod tajjeb u għalhekk li aħna għandna nisħu illi il-Ġorġja għandha ikolla din l-assistenza makro makrofinanzjarja għanna nsaħu l-budget taħħa biex bekk tuntisa tiżviluppa b'mod ekonomiku skont l bizzonijiet taħħa U din assistenza jekk jista' jkun għandha anka tiġi imsaħħa, għandha tkun akbar jekk ikun hemm bżonn. U kwistjoni ewlenija hawnhekk hija li din lajnuna tasal fil-ġorġa fl-2009 u dettalji ta' proċedura zgur illi ma nistawx inħalluhom illi eh, jostakalaw din l-assistenza. Għalek, eh, Ġorġa jina naħseb għanda dritt tal-assistenza tana u obbligu tana meta ħna jisu li il-pjan ta' Sarkozy mux qed jiġi esegwita u eh, f'sitwazzjoni feja ma nistgħux nassikuraw bħala Unjoni Ewropea eh, illi ir-relazzjonijiet bejn ir-Russja u l-Ġorġa huma mixin eh, mal-liġi internazzjonali. Grazzi ħafna tgħid il-President. Naddu għal-kallim li jmiss. Is-sur Poreva għal-minuta. Signora President, l-assistenza makrofinanzjarja proposta mill-Kummissjoni għal Ġorġa, l-Armenja, għal Bosnia u Herzegovina u Serbia hija pass fi direzzjoni tajba. Però l-an mhuwiex wieħed sodisfaċenti meta wieħed iqis pereżempju il-Ġorġa din suppost ħadd jieħu 46 miljun euro illi fil-kuntest tal-problemi li għandha il-kriżi ekonomika u anka riżultat tal-gwerra mar-Russja Eh, dajfu tant l-ekonomija Din l-assistenza mhijiex waħda suffiċenti pajjiżi bħal l-Ġorġa, eh, l-Kazakastan, pajjiżi oħra f'din iż-żona huma importanti ħafna strateġikament minħabba anka sigurtà fl-enerġija, importanti ħafna l-Unjoni Ewropea. U huma jridu eh, jiddeċidu ta' kif se jiddiversifikaw eh, fir-rigward tal-Unjoni Ewropea jekk ma nappoġġawhomx issa u jekk ma ngħinuhomx eh, jiżviluppaw politikament ir-Russja ħadd tidħol hija għax anka hija fin-nofs għax anka r-Russja dawn il-pajjiżi huma importanti ħafna u għalhekk il-proposta tal-Kummissjoni hija waħda tajba ħafna imma il-livell ta' finanzi huma baxxi mhumiex biżejjed. Grazzi ħafna tgħid il-President. Nadu għal-kallim li jmiss. Anzi, tejt il-President li mawħat taħt il-catch DI u għalek naddu għal-Komissarju biex jitkellem fisem il-Komissjoni. Eh, grazzi l-membri tal-kommenti eh, taħħom għanna il-politika tal-viċinata eh, Eh, li eh, tista tipprovdi assistenza għal pajjiżi li qegħdin fil-viċinanzi tagħna u li qegħdin fil-problemi. U għalhekk jiena kuntent ħafna li l-membri tal-Parlament b'mod unanimu appoġġaw din il-proposta u aħna din nagħmlu mill-aħjar li nistgħu biex nappoġġaw il-dawn il-pajjiżi ġirien tagħna wieħed eh, mill-onorevoli membri semma il-dettalji eh, proċedurali li m'għandhomx ostakolaw din l-assistenza però il-proċeduri rridu jaraw li l-flus eh, jintużaw b'mod tajjeb u li jkun hemm bilanċ bejn il-proċeduri u anka l-anijiet u l motta kif wieħed jimxi mal-proċeduri ġifiri din hija eh, importanti ħafna li wieħed issegwi ir-regoli meta tingħata din l-assistenza aħna ħanaraw fil-ġejjini il-possibilità li konna għafas eh, eh, ftajim għafas li jiprovdi din eh, bażi għal din l-assistenza u aħna nkunu nistgħu niprovdi din l-assistenza b'mod veloċi u din fil-fatt hija mm, problema bħalissa u jkollna nqogħdu niddeċidu kas b'każ u Eh, għalek dinja importanti ħafna din eh, dan il-xejjem għafas un bat ikona mekkanizmu li jipermettina naraw eh, il-qis tal-assistenza għax dejjem hemm limitu ta' li wieħed irid jimxi miegħu. Il-possibiltajiet mhumiex bla limitu Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lil komissarju tejt il-President. U issa għaddu rapporters għal darboħra is-sur Morera għal ġiex minuti. Grazzi ħafna, Signora President nixtienu l-opportunità biex eh, insemmi tlet fatturi l-għonet l-assistenza makrofinanzjarja għal dawn il-pajizi li huma ġirien tagħna eh, din jirtawa żewġ raġunijiet l-għonet maħabba l-valur politiku tagħhom jagħti prestiġju li l-Unjoni Ewropea meta din tassisti għal dawn il-pajjiżi u anke minħabba il-relazzjoni tajba li għandu jkollna eh, mal-viċinat u anka minħabba li nkunu qegħdin ngħinuhom biex jkollhom stabilità ekonomika u soċjali u eh, anke biex jkunu jisaw jikkonsolidaw id-demokrazija li hija prekondizzjoni wkoll għal eh, stabilta politika tagħna wkoll il-kumment ieħor huwa din assistenza makro finanzjarja finanzjarja għandha tkun marbuta ma' żewġ affarijiet. L-ONET eh, l-assistenza għandha għanda tilħa eh, għanda tinata għal eh, mħabba ċirkustanzi temporani finanzjarji u tini li dawn il-pajiz mandom xizaw dawn il-fondi biex per eżempju ma jistawx jużawhom biex jizidu l-ispiża militari tagħhom. U uh, barra minnek u importanti u koll li konna għafas ġenerali uh, eh, fi rigward ta' din l-assistenza makrofinanzjerja u anka perspettiva ta' revizjoni Eh, tal-dawn il-pajzi involuti għalek jiena nilqa il-proposta tal-Sur eh, Kalas u tal-Kunsarju Karlas u zgur li dal-waqt ikonna dan il-qafas regolatorju għall-assistenza makrofinanzjarja grazzi ħafna tit il-presidenza. Is-sur eh, Ransdorf għal minuti. prova nkun fil-qosor kemm jista' jkun jgħid il-kellimi. Eh, kittib kbir darba għal li il-Balkani kienu minn eh, dejje kellhom dejjem aktar responsabilità tal-istorja milli felħu għalija u aħna nistgħu ngħidu l-istess ħaġa għal kaw Kasju għax anka ċittadini ta' dawn il-pajjiżi wkoll kellhom responsabilità storika kbira fuqhom li ma felħux għalija u għalhekk forsi aħna pal-Unjoni Ewropea nistgħu ngħinuhom iġorru din ir-responsabilità u dan ikun li għom u għalina għax mingħajr din iż-żona L-Unjoni Ewropea mhijiex waħda kompleta. U jina nasab li jekk is-Serbija eh, dan l-aħħar ċajta u għalu li l-unika ħbib tagħhom huma il-Grigi u eh, Alla, għandna nurruhom li anke l-Unjoni Ewropea tista' tkun ħabiba tagħhom ukoll. Grazzi ħafna eh, nandu għal sur Sogor. Eh, Signora President, signori l-erba pajjiżi li l komissjoni qed proponi li jagħtihom assistenza makrofinanzjara ġew affettwati mill-kriżi finanzjarja u ekonomika. Ta' dan l-aħħar l-ekonomiji tagħhom qegħdin fi kriżi u l-unika mod mm, huwa ċarli hemm bżonn instab soluzzjoni fil-każ ta' Ġorġa l-assistenza ta' 46 miljun eh, bħala eh, grants u installments edha biex jipprova tgħinha tirkupra wara li dan il-pajjiż issa kellu kriżi minħabba l-konflitt militari li kellu mar Russja u anke minħabba l-kriżi finanzjarja globali. Il-100 miljun li hemm għall-Armenja eh, ħajkolla impatt fuq il-balance of payments tal-Armenja tal-Armenja u bekk tejnom biex eh, inħu il-problemi ftit mill-problemi ekonomiċi tagħhom u tgħinhom anka fil-deficit tal-budgets. Is-Serbja wkoll eh, intlaqtet mill-kriżi finanzjarja u qed issa titħol bil-mod il-mod għal aktar stabilità politika. Eh, għal dawn ir-reġunijiet li semmej dawn kollha għandhom jingħataw lajnuna l-Bosnia u Herzegovina wkoll potenzjalment jista' jkunu kandidati. kol firmaw e, eh, ta' assoċjazzjoni u għalhekk huwa fl-interess tal-Unjoni Ewropea li tejnom biex nikkonkludi jiena nixtieq nerġa' ngħid li aħna bħala Parlament Ewropa nuru r-responsabilità tagħna u l impen tagħna politiku billi nagħtu l dawn il-pajjiżi din l-assistenza makrofinanzjarja li għandhom bżonna issa aktar milli noqogħdu niddiskutuha taħt il-proċedura leġislattiva ordinarja. U minħabba dawn ir-raġunijiet fl-Assembly PP jiena nissuġġerixxi li jkollna eh, din il-proposta l-assistenza makrofinanzjarja għal dawn il-pajjiżi adottata issa. Nixtieq eh, nitlob lill-kollegi tiegħi biex jappoġġewha bisħieħ. Grazzi ħafna. Vielen herzlichen Dank. Grazie ħafna. Mela, dan il-dibattitu issa eh, minala il-votazzjoni istirada f'nofsinhar. Eżis kollegi, ħajkonna naqra interruzzjoni qasira u l-President Buzek ħajjuhu il-ċer.